Allura, bekk naħseb illi nkunu nistgħu nikkonkludu it-tupak mingħajr dewmien. Il-proċedura ta' kodeċiżjoni ma tfissirx illi għandna nadattaw ruħna sempliċement għal dak li jixtieq il-Kunsill u għalhekk il-votazzjoni isseħ għada f'nofsinhar u bekk intemmu dan il-punt u ngħaddu għal punt li miss. Mela, għanna rapport pallone, finanzi pubbliċi fil-UEM, 2011-2012. Bekk nibda billi naddi il-kelma l-sur Pallone biex jirripprezenta il-rapport. Grazzi, President. Jiena għandi najt hawnhekk qabel xejn. Grazzi l-segretarjat u l-kollegi kollha, speċjalment ix-shadows għaliex kien hemm eh, diskussjoni bejn persuni illi kellhom il-kunċett ta' Eh, dawn il-beni komuni, eh, forsi b'xi attitudni li huma mrabta mal-anki mal-psikoloġija ta' dak li jkun. Nafu li s-sitwazzjoni attwali fl-Unjoni hija inkwetanti. U allura għadna maħriġniex minn din il-kriżi u allura dejjem nafu li nistgħu morru għallar. U l-kriżi kellu impatt ekonomiku diżastruż u kien hemm sbilanċi kbar fil-budgets nazzjonali fl-istess waqt ukoll rajna aktar u aktar differenzi bejn istati membri. Anki jekk ikun hemm tkabbir fil-GDP fil-snin li ġejjin xorta waħda is-sitwazzjoni ekonomika se tkun waħda prekarja. Allura l-kriżi qed titbiddel issa f'waħda soċjali. Jekk naraw iċ-ċifri dwar il-qatt nafu li wasanna għal 11 fil-mija allura neħtieġu eh, miżuri ta' urġenza biex bekk inkomplu nigru para Ewropa. U allura dak li seħ sissa taħt il-governanza ekonomika issa eh, għamlu eh, impatt għanna six-pack u koll illi wassal biex ikunem konsolidament fiskali biex bekk ikunem kondizjonijiet makroekonomiċi aħjar. Hija situazzjoni finanzjarja aktar stabli iżda tana kollu għadu mux bizzejiet għaliex irridu nħaffu il-proċess ta' riformi u anke fil-kas ta' Tupac kif fakkar ukoll il-Komissarju Ren f'ċerti proċeduri oħra u anki naslu għall unjoni Bankarja li tkun riforma essenzjali biex ikonna stabilità finanzjarja fl-Unjoni Ewropea rridu wkoll infittxu soluzzjonijiet oħra għal kriżi ekonomika biex innaqsu l-impatt fuq l-ekonomija reali. Iżda sostenibilità tal-finanzi pubbliċi u koll hija essenzjali u nafu li hemm kondizzjonijiet meħtieġa biex bekk intejbu is-sitwazzjoni ekonomika Ewropea. Bekk irrid ikun hemm ukoll konsolidament biex ikun hemm l-inqas impatt possibbli fuq iċ-ċittadini u anki fuq in-negozji Ewropej. Għalhekk ir-rapport jisħaq kemm hemm bżonn konsolidament abbażi ta' tnaqqis tal-ispejjeż u mhux biss b'rabta ah, mat-tassazzjoni. U tnaqqis ta' dan it-tip jagħmel ukoll referenza għall ispejjeż kollha involuti, speċjalment fejn ikun hemm ħela. U dana brabta ukoll ma' le azzjonijiet li jittieħdu fuq il-livelli kollha tal-gvern. U allura rridu nsemmu wkoll l-ispejjeż kollha rabta mal-produzzjoni, speċjalment fejn jitlu ir-riċerka u l-produzzjoni. U rrid ikun hemm ukoll ġlieda serja kontra il-skansament fiskali. U allura irridu naqsu l-ispejjeż pubbliċi li ma jwaslux għal prodotti veri. U allura dan kollu rrid jitqis U dawn meta jkollna biss eh, meta ma tkonniex ir-riżultati meħtieġa. U allura biex innaqsu id-dejn li dejjem jikber fl-inqas eh, żmien irridu noqdu attenta għaliex inkella nistgħu bekk inkabru r-reċessjoni. U allura konsolidament waħdu mhuwiex biżejjed Irridu neħdu ħsieb ukoll eh, kontijiet pubbliċi, fl-istess waqt neħdu ħsieb ir-riformi ristrutturali biex bekk nikbru skont l-anijiet li aħna għandna skont l-istrateġija tal-2020. Irridu kol innaqsu il taxxi fil-qasam tal-kumpaniji biex bekk inħeġġu il-kompetittività u nżidu ukoll l-investiment biex nistimulaw il- produttività fil-xogħol. L-austerità wkoll naqset il-produzzjoni tal-kumpaniji. U dana wkoll għamel impatt ukoll fuq is-suq intern. Grazzi lir rapporter il-Kummissarju. Merci, Madam President. Grazzi, President, Honorable membri. Għabel xejn ringrazzja l-Sur Pallone, rapporter u l-Kumitat għal dan il-rapport importanti li wasal fi żmien importanti ħafna għall-Unjoni Monetarja. Nifem illi kienem dibattitu serju ħafna fuq dan il-rapport u dana jirrifletta wkoll is-sitwazzjoni diffiċli tal-Ewropa fil-kriżi li tiġi analizzata u koll fil-rapport finanzjarju ta' l-2012. Jina nieħu nota tal-fatt illi eh, la bosta rezoluzzjoni tikkonkludi illi il-sostenibilità eh, tal-finanzi pubbliċi hija xi ħaġa tassew meħtieġa u rrapportakom ukoll u r-riżoluzzjoni anzi qed tgħid illi huwa tant rilevanti illi narfu il-miżuri li ħadet l-Unjoni f'dawn l-aħħar snin biex naslu għal governanza ekonomika. Kommissjoni taqbel u koll mal-fema tal-Parlament illi tali konsolidament fiskali jeħtieġ illi isseħ f'proċedura differenzjata biex bekk inkunu nistaw ukoll nidossib it-kabbir u anki nirrispettaw l ekwita fost iċ-ċittadini biex ikun hemm ukoll ġustizza soċjali. Dana brabta u kol mal-fema u kol tal-Kommissjoni ek kifedna fil-starriċ ta' tkabbir ta' novembru li għadda. Fil-sfond ta' valutazzjoni pozittiva tar rapport jina xtaqt narrafkom illi xewħut mit-talbiet relevanti diġa edin jitwetqu fil-prattika mod partikolari il-Kommissjoni diġa edha twassal u kol rekomandazzjonijiet speċifiċi skont il-pajjiż, banaliżi taż-żona euro kollha kemmi u tippubblika wkoll il-metodoloġija ta' u valutazzjoni tal-bilanċi strutturali tal-Istati membri. Onorevoli membri, ix xur li ġejjin xorta waħda se jkunu diffiċli, dana għaliex nafu li l-ekonomija tibqa' dajfa, iċ-ċittadini għadhom qed iħossu l-impatt tal-kriżi iżda is-sentimenti ekonomiċi eh, riċenti u rewna wkoll sinjali ta' situazzjoni stabbli u il-swieq finanzjari u kol edin juruna li se jkun hemm ukoll xi tip ta' tkabbir u dana huwa riflett ukoll fit tnaqqis tal-ispejjeż għal self bħall irlanda l-Italja u rewna. Għanna aktar issa fiduċa minħabba li hemm aktar azzjoni fuq livell Ewropew u l-istati membri tagħna wkoll qegħdin ikollhom lajnuna tal-Banek Ċentrali għal dak li għandhom xaqsomu transazzjonijiet monetarji. Ta' min jinnota wkoll għal dak li għandu x'jaqsam id-deficits fiskali dawn tnaqsu minn 6% fl-2009-2010 għal 3% is-sena l-oħra u għandu jkompli jinżel għal xi 2% din is-sena. Sa ċertu punt dan kollu huwa riżultat tax-xogħol illi seħ fl-infurzar tal-governanza ekonomika taħt is-six pack u dana skont ix-xogħol li sar bejn il-Parlament, il-Kunsill u l-Kummissjoni. Anki jekk hemm inqas eh, spjegazzjoni għal pessimizmu din is-sena milli kien hemm forsi sena ilu, xorta waħda għandna noqogħdu attenti għaliex xista rridu nieħdu vantaġġ mill-sentimenti aktar pożittivi biex bekk ikonna riformi tal-ekonomiji tagħna u dan nagħmluh b'aktar determinazzjoni u determinazzjoni konsistenti. Għalhekk aħna qegħdin nipproponu illi ikonna u kol tassew Unjoni Monetarja Ġenwina Broadmap lejn EMU li tassew jista' jwassal ċittadini benefiċċji ta' stabilità tkabbir u impjegi ċertament li jemju edha hija mistennija li tagħmel hekk. U allura nikkonkludi uh, billi ngħid illi sabiex nimxu l qudiem uh, eh, b'dan ir-roadmap intenni dak li diġa semmejt u nirrepeti talba tagħkom illi kun hemm l-adozzjoni ta' proposti pendenti pa' Tupac e, xtaqt nisħawnek illi l-adozzjoni tiddependi u kol fuq id-deċizjonijiet tal-atturi kollha involuti fil-proċess. Ċertament il-Parlament, il-gruppi politiċi tiegħu u kullinkwa kull membru ta' dan il-Parlament. Grazzi. Grazzi l-Kummissarju. Fissem il-gruppi issa għanna l-Onorevoli Karas għal PP. Grazzi, President, Kommissarju Signuri. Jiena xtaqt nibda billi insemmi punt li forsi mhux tant relevanti. Jekk nieħdu dawn il-miżuri bis-serjetà kif suppost. Kummissarju, allura naħseb illi inti tkun kandidat ideali għal president tal-zona euro u anki kandidat ideali għal l-ewwel ministru finanzjarju tal-Ewropa meta eh, nħarsu lej kommissjoni. Tassew irridu naraw illi konna aktar appoċ għal kummissjoni li huwa responsabli għal dana kollu, ġifiri għal accountability involuta meta niġu għal finanzi pubbliċi tal-Unjoni. Meta naraw il-budgets nazzjonali tal-Unjoni, marniex aħna e, niddefinixxu mill-ġdid ir-relazzjoni e, ta' dana kollu mal-budget Ewropew u nitkellmu dwar mekkanizmu ta' linji ta' politika budgetari u naraw dawna kif jorbtu mal livelli lokali u reġjonali. Ksibna ħafna, pero għat mux bizzejiet. U għallura issa li rridu namlu huwa li wet u fil-prattika dak li aħna bilna dwaru il-six-pack, semestru Ewropew, il-two-pack, il-fiscal compact, dawn huma elementi kollha vari li koll jitlu politika budgetarja iktar sostenibli u koordinata fejn titħol is-settur pubbliku u allura jirti konna dan il-impetu illi bdejna bih, ġifiri li nkomplu b'dan l-impetu sabiex tassew inwet u riforma meħtieġa biex bekk ikonna it-titib strutturali tal-budgets pubbliċi. Dina miex biss kwistjoni illi inżommu il-finanzi u l-budgets fuq ċertu livelli nazzjonali, jekk imbagħad ikun hemm azzjonijiet spekulattivi fuq il-livelli reġjonali li neħtieġu huwa approċċ Ewropew ġenerali u jkonna wkoll nitu eh, natu daqqatajn lejn is-snin li ġejjin U nafu li Iva, il-rapport li għanna u dimma għataj bista xorta tfad l-nax namlu. Grazzi l-onorevoli Podimata, minuta u nofs. Grazzi ħafna, Signora President, Kommissarju. Jina naħseb li hija koinċidenza tajba ħafna li qegħdin niddiskutu r-rapport pallone fuq dawn il-finanzi pubbliċi llum u l-istess jum fejn aħna ddiskutejna wkoll il- kena diskussjoni mal-kanċellir eh, Fejment, il kanċillir tal-Austria, U li ħarġ minn dan id-dibattitu kien illi jekk irridu li l-Unjoni Ewropea jkollha tassew eh, ġejjeni, allura neħtieġu illi dejjem impoġġu ċittadini fuq qoddim biex ikonna aktar demokrazija, kwalità ta' demokrazija aħjar, aktar ħarsien għal koeżjoni soċjali. U neħtieġu wkoll inħarsu il-koeżjoni soċjali fuq il-livelli kollha, soċjali, ambjentali maħniex qegħdin nirreferu biss għal finanzi. Dana kollu rridu nwettquh fil-prattika. Ġifiri ma rridux biss nitkellmu fuq is-sitwazzjoni, jrid ikollna linji ta' politika li jirrispet, jikollom rispett lejn l-ambjent, kif ukoll linji ta' politika li jipromovu eh, l-ugwaljanza soċjali u li jħarsu ukoll il-bilanċ fl-Ewropa. Tafu illi hemm ukoll ċerti stati membri illi edin jipprovaw jadattaw ruħom iżda qatt ma sabux il-bilanċ meħtieġ u għalhekk jiena nixtieq illi inti tagħmel intervent sabiex tgħinhom isibu dan il-bilanċ għaliex huwa l-uniku mezz kif l-Ewropa tassew ikollha ġejjieni. Huwa mezz kif nevitaw eh, dubji dwar il-perspettivi għall-Europa u nuqqas ta' fiduċa fuq l-Europa. Grazzi ħafna l-Onorevoli Tremosa Balċels. Grazzi President, kollegi, Kummissarju. Kif għanna nħarsu il-finanzi pubbliċi biex ikunu sostenibli? Dan din hija kwistjoni ewlenija f'dawn l-aħħar 10 snin. Biex niksbu dan il-għan, il-partiti ewlenin tal-parlament iħossu li tnaqqis eh, fi spejjes u aktar effettivi milli inkatru jew nollu it-taxxi. It-taxxi. Dan ir-rapport qed jkoll eh, iqis ukoll li kon aktar tħul billi niġġildu l-evażjoni tat-taxxa fej eh, problema nisibu f'diversi pajjiżi membri. Mbagħad għandna wkoll idejat interessanti msemmija dan il-Parlament qed jgħid li reġuni li m'għandhomx responsabiltajiet dwar it-tħul li jkollhom finanzjament minn trasferimenti mill-Gvern ċentrali aktar hemm ċans li jfallu fil-isforzi tal-konsolament fiskali dawn tip ta' finanzjamenti reġjonali li lin mill-fiskalità federali hija xi ħaġa attwali u allura nafu illi ir-reġuni qed ħalsu aktar mill-li għandhom flusu għallura dan huwa l-każ ukoll li naraw fi Spanja. Punt ieħor. Sezzjonijiet tal-gvernijiet li m'għandhomx setat konkreti għandhom jiġu eliminati għaliex ma jamil sens dawn l-isforzi li qegħdin nagħmlu fis-servizzi soċjali tagħna għaliex edda bekket qed ikollna ħafna burokrazija żejda, eżempju fi Spanja għalfej għandna il-Ministru tas-Saħħa u tal-Edukazzjoni tal-Kultura meta l-kompetenzi f'dawn l-oqsma huma fidejn ir-reġuni. Umbat, kollegi, jina nirringrazzja u kollu nirevoli Pollone għal xol tajjeb tiegħu. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna lill-onorevoli Tremosa. L-Onorevoli Egghout issa. Bisem il-ħodor. Grazzi ħafna, President, u jiena u koll. Nishtiq nirringrazzja l-rapporter, l-Sur Pallone, għal kollaborazzjoni tajba li kellna fuq il-kwistjoni tal-finanzi pubbliċi u xtaqtu kol nirringrazzja li Shadow Rapporteurs tal-li tassew waslu għal stampa bilanċata tas situazzjoni naqblu illi rridu narblu mill-qrib il-finanzi pubbliċi nqisu kol ir-riforma fuq medda twila ta' żmien kif ukoll nanalizzaw l-levitar ta' investiment f'ċertu sezzjonijiet ta' produzzjoni fejn ma jwaslux għal riżultati. Iżda mbagħad naraw li fi żona euro se jkollna tnaqqis tal-ekonomija minħabba l-aġenda li twetqet jiġifieri l-austerità ma nistawx biss nqisu l-austerità għaliex iridu nqisu wkoll l-investimenti sabiex l-ekonomija Ewropea tassew tikber kif suppost. Dan irridu nagħmluh Eh, f'setturi sostenibli. Għandi mistoqsija għal kummissarju Rejn, inti semmejt li dawn l-aspetti kollha bażikament qegħdin jitqisu u dana jitkompla u kol ma dak li jiġri normalment f'kull semestru. Issa, jekk dan ir-rapport meta naqraħ jina inħoss illi qed irressa ir-responsabilta li lin mill-ambjent u aktar fuq is-settur tax-xogħol. U allura e, din intaxxaw jew irridu nintaxxaw setturi differenti. Ninsemmu l-fatt li issa wasal il-waqt li ikun hemm investimenti, huwa żmien propizju illi naqsu ċertu spejjeż superflui bħal pereżempju fil-qasam tad-difiża u iva neħtieġu investiment għal medda twila ta' żmien Iżda il-Kummissjoni tassew trid tevalwa l-evażjoni tat-taxxa bħala kwistjoni serja. Rridu neħħu ukoll ehm, spejjeż żejda fid-difiża u għalhekk nixtieq nisma dwar dan il-punt mill-Kummissjoni. Grazzi ħafna l-Onorevoli Straċek. Dan huwa t-tieni intervent tiegħi għallum u kemm il-darba jiena nitkellem u nikkritika fis-sessjoni plenarja. Pala introduzzjoni xtaqt ngħid li tassew inħoss li r-rapport tas-sur Pallone jinkludi diversi elementi tajbin. Hemm ħafna kontenut tajjeb fir-rapport tiegħu. Hemm ħafna femiet illi aħna nkunu nistgħu nappoġġaw hemm xi punti fir-rapport fejn jiena nista' ngħid ukoll illi nista' nfaħħarhom. Napprezza tassew li Sur Pallone jirraferi espliċitament għal riforma meħtieġa fil-amministrazzjonijiet nazzjonali biex innaqsu l-isfel spejjeż zzejda amministrattivi rridu naqsu l-burokrazija u importanti dan rridu ngħiduh dan bħala Parlament Ewropew għaliex il-Parlament Ewropew nifsu jipproduċi ħafna xkil eh, amministrattiv, tip amministrattiv u burokratiku. Għalek nfaħru, għanna nfaħru s-sur pallone li jajt li hemm xi elementi bħal dawn li tassaw irridu nindirizzaw sabiex eh, naċċertaw illi maħniex qegħdin naħlu il-flustana. U batem is-suġġeriment ukoll u hemm il-proposta wkoll il-ħiliet u l-kwalifiċi irridu jimbidlu skont il-bżonnijiet tas suq tax-xogħol u dan huwa element pożittiv ħafna. U xtaqt nirreferi wkoll għal dak li inti semmejt dwar it-taxxa u fuq il-ħaddiema u t-tfaddil li rrid iseħħ fil-nefqa li ma tkunx effettiva ċertament għanna nażlu aktar kompetitività fil-qasam tat-taxxa, inqas regolamentazzjoni, speċjalment fejn jitfall is-settur privat iżda dawn huma elementi li naħseb li nistgħu ninkludu fir-rapport li kifet huwa wieħed tajjeb u jiena kuntent ngħid għandi pjaċir ngħid li nistgħu nappoġġaw. Kienu tkir stera. Grazzi tassew u issa is-sur Handel tal-Gwe. Iva, Signor President, Sur Kommissarju, kollegi, bħal ħafna qabli jiena rajt rapport u et madana kollu nħoss li għet jieċħat numru ta' realtajiet. Jiena naqbel li naturalment rridu nġildu l-evazjonijiet fiskali, naf li jem ċertu eh, bilanċi, li aħna naqblu dwarom. Iżda mm, aħna wis eh, nibżew illi mm, fil-fatt mm, it-naqis minn ċertu baki, per eżempju ħajoħloq zbilanċ soċjali eh, u nafu dan eh, lejla ma situazzjoni ħajoħodna hemm problema bil-bidħul imma mhux daqshekk bl-infieqem. Nafu l-spekulazzjonijiet fi swieq għal xiex waslu. Hemm nafu eh, s-sitwazzjoni ta' ċertu stati membri kif deteriorat u eh, xorta xorta donnu minn dak eh, mill-azzjonijiet kollha li ttieħdu mhux għadna maħriġniex mill- minn dan minn dan l-isqaq. Eh, Nasib li din kienet għal xuħut esperjenza umiljanti ma rridu issa nizguraw irwieħna li għanna tassew pjan, mċar, għannis tanam u nizguraw li eh, tinqeret jinqeret il-faqar f'kull faċa ta' soċjetà naraw illi kunem pensjoniet adekwati u rridu kol narfu illi l-gvernijiet, l-istati qed jagħmlu xogħol, qed jagħmlu nuqqas fl ispejjeż illi rridu jibqgħu isiru. Dejjem ma sax naqbel ma' rapport għaliex x naħseb li dan qed jeddet l-ugwaljanza l-kwalità u um, l kundizzjonijiet li fihom jgħixu ċittadini fis-soċjetajiet tagħna. Grazzi ħafna u issam is-sur Stolaran. Iva, grazzi, Signora President. Il-proposti li saru fil-rapport ta' Sur Pallonem u s-situazzjoni attwali fl istati membri isaxħu it-twemmin tanam. It-twemmin li ninsabu fitriq it-tajba ħafna miżuri ħarxa ttieħdu minnaħa tal-istati membri biex tipprova jipprova jinqered dan id-deficit eċċessiv illum il-ġurnata l-Unjoni Ewropea mm, għandam mm, iktar mm, għodda u iktar effettiva biex tiġġielet il-krizi u biex l-istati jgverna u aħjar il-finanzi pubbliċi tagħhom. Nishtiq nenfasizza b'mod eh, partikolari l-importanza ta' danem is-semestru eh, Ewropew naħseb li din hija għodda għodda li turi kemm hija utli u kemm hija effettiva. Is-solidarjetà fl-Unjoni kienet xi ħaġa tassew importanti fil-proċess għall irkupru finanzjarju kif ukoll għal dak budġetarju fl-Stati membri. Imma dak illi tassew ħareġ minn din ir-realtà hija li responsabilità ta' kull stat membru għal finanzi pubbliċi ma tismix ħaġa li tista' tiġi evitata. Bħala nota tellu nixtieq nuri tħassib tiegħi għal fatt illi fil-waqt illi għaxieren ta' miljoni ta' ċittadini fl-istati membri għandhom jekkontentaw irwieħom b'dawn il-miżuri ta' austerita kumpaniji internazzjonali u ċittadini oħra qed jevadu it-taxxa permezz tal permezz tal-fiscal havens. din is situazzjoni ma tistax tibqa' dejja. Grazzi ħafna u issa Sinjura Podimata għal żewġ minn anzi is-sur Hang Għok għal zewċ minuti. Grazzi ħafna, Sinjor President, nishtiq men nil-qam u nifraħ għal xol siwi li xal li sar minn rapporter u manki mi rapporters li tassew ħadmu eh, fi spirtu kostruttiv u l-atmosfera fil-fat ma kienieċ eh, daqsek eh, wahda ta' tensjoni kif sajtu xsibtu sur kommissarju il-Parlament Ewropew fil-fat ħajadotta b'dan ir-rapport maġġoranza kbira minħabba l-fat li aħna rnexxirna nilħu numru ta' kompromessi. Fil-fat ħriġna bi proposti bilanċjati nafu l-ħsara li saret f'daw l-aħħar snin ta', ta u naħseb li dan huwa kompromess li jena biex nilħu mill-2009 numru ta' elementi fir-rapport li xtaqt insemmi l-ewwel idea hija li għanna bżonn ta' finanzi pubbliċi produttivi, rridu stabilizzaturi eh, ċertu istituzzjonijiet, per esempio finanzjari li ehm, jidħlu jidħlu fi xena, l-għalli xinkella ma nistaw xikonna rekonċiljazzjoni tal-budget. Barra minn hekk qed nitolbu lill-Kummissjoni biex toħroġ ċertu ċertu rapporti u naraw naqra li jkun hemm il-kalkoli meħtieġa għal għad-deficit, jekk inħarsu lejn l-istabilizzaturi tal amf biex nikkalkulaw il-deficit, rridu naraw naqram mela il-għaliex zgur li ma nixxuqux li l-Unjoni Ewropea taqa eh, f'reċessjoni. Dak li qed nippruvaw nagħmlu u illi eh, nipruvaw indaħlu tip ta' politika ta' konsolidazzjoni nafu li il-Fond Monetarju Internazzjonali ftitilu tkellem dwar lajnuna mill-istat dwar l-impatt ta' tal-austerita' U ma naf, naħseb li ma jamilx sens li l kommissjoni tibqa' is-sosni il-punta fuq dan waħedam irrid ikun iktar konformità kważjoni bejn ix-xogħol li jsir minnaħa tal-istituzzjoni differenti. U issa s-sur Torvalog. Iva, Sinjora President, l-ewwel qed nixtieq nirringrazzja lir rapporter huwa tassew faċil li wieħed isegwi il linja konsistenti tiegħu ma xkultant tajb li nħarsu lura biex nippruvaw nifmu l-eruq tal-problemi. Lura fl-1973 kena situazzjoni fejn ċertu stati membri kellhom dejn li jiexem hemm kienu qed jistennew żminijiet iktar żbieħ fil-fatt hemm il-vantaġġi ġew żvalutajna ċertu ċertu ċertu muniti, hemm kellna l-progress ukoll tal-euro tal-Unjoni Monetarja Ewropea. Imma irridu naraw illi ma mmorrux kontra l-prinċipi ta' xumen, ġifiri irridu nħarsu lejn il-valuri u xinu l-iktar bżonni u saċ ċittadini tana Huwa diffiċli li inħarsu pereżempju lejnem ir-rati qed jolew ta' taqat pereżempju 56 fil-mija ta' f'ċertu f'ċertu stati membri illi hija xi ħaġa inaċċettabbli. Irridu nsostnu l-ħutna. Grazzi wissa Sinjura Swinburne. Iva jena naqbel ħafna ma dan il-rapport u nishtiq nura gratitudni tijaj għal għaxxol l-missiwi. Naqbel u kol ma l motem kif ħas tiġi proposta li s l-analizi finanzjarja. Pero din il-klima ta' konsolidazzjoni fiskali irridu naraw li il-gvernijiet jaħdmu fuq kull livell, irridu naraw li għannam irrieda ta' kulħadd. Eh, irridu naraw li dan ma jkunx ma tkunx jgħoddam eh, illi ħad toħloq iktar eh, spiża illi nofqu iktar u iktar spejjeż minn naħam tal-ċittadini per eżempju meta nitkelmu dwar aeroporti li għazbis jistaw jistaw jiġu maniġjati mill-privat kif jista' jkun li għax ħajgħaddu fidejn fidejn il-pubbliku fidejn il-gvern ħaj is-sitwazzjoni ħad ittejjeb. Irridu naraw illi l-fondi pubbliċi jintużaw bil-aqal u rridu ninvestu fil-xogħol u fit-kabbir għal tal-pajjiżi tagħna. Grazzi ħafna. U issa Sinjura Kleva. Kerkus. Iva, grazzi fil-fad din situazzjoni finanzjarja fl-axħar sena kella impatt għawi fuq situazzjoni finanzjarja ta' kull stat membru u għal daqstant għanna paralizi fil-soċjetajiet u fl ekonomiji tagħna kien hemm din dan iż-żmien ikraħ u għal daqstant irrealizzajna illi rridu nadottaw politiċi ta' konsiderazzjoni fiskali miżuri ta' austerità irridu jiġu bilanċjati billi konna tkabbir l-ħarsien soċjali u l-innovazzjoni irridu naraw li kunem solidarjetà u kol fuq livell Ewropew u l-istrumenti ta' taħarsin kontra kontra dejnem rridu naraw illi nwetqom fl-imkien, rridu naraw u koll li zazax ikollhom post fis swieq ta' xogħol u naraw li kunnu hemm politiċi wkoll favur dan. Kull sena mhux inqas minn biljun euro jintilfu minħabba li jkun hemm frodi u evasjoni fiskali. Ġifieri naħseb li l-istati membri rridu jingħaqdu biex itejbu din din is-sitwazzjoni u jerbu dawn il-fenomeni u żguri li ħankun qed nitkellmu dwar dan fix-xhur li ġejjin. Grazzi ħafna. U issa is-sur Epping. Jiena nixtieq nifraħal dan rapport nħata sur pallone, zguri li għanna bżon strategija tajba għal konsiderazzjoni fiskali u naħseb li dak kollu li joħloq stimolu rridu naħdmu favorih biex innaqsu in-nafqa pubblika u mux nżidu it-taxxi. Iżda irridu wkoll iktar riformi anki Franza fil fatem qed tagħmel l-ewwel riformi fil-suq tax-xogħol. Jiena nixtieq nirringrazzja l medef għal dan ir wol tant importanti li ħadet fi Franza. rridu naraw li kunem rwol tal-budget biex inaqqas id-differenzi makroekonomiċi u li kunem garanziji ta' xogħol biex bekk naraw li thresholds tagħna jolew noħolqu iktar xogħol. Imma rridu naraw li ma jkunx hemm effett kontro produttiv minn kelli jkollna intenzjonijiet tajbin ġifieri rridu nieħdu konsiderazzjoni l-istat makroekonomiku. Grazzi ħafna u issa nistgħu ngħaddu għall proċedura keġdijaj nixtieq l-ewwel naddil ngħaddi l l Sinjura Galpelċ. Iva, grazzi tassew, minn ixtiq nifraħ eh, Sur Pallone li xil kollam nafu kemm irnexxielu janalizzam din is-sitwazzjoni li kena fl-aħħar ta' snin sitwazzjoni ta' kriżi u naqbel ukoll mal-analiżi li għam ħareġ bijam ġviri li rridu nsibu strateġiji li rridu indaħlu u rridu nieħdu il-passi meħtieġa li jgħinu lill-istati membri kif ukoll l-industrija biex jħorġu minn din il-kriżi u l-konsolidazzjoni naturalment hija xi ħaġa hija tweġiba biex aħna nerġgħu nagħtu spinta l-ekonomija m'hemm ukoll affarijiet oħra li huma meħtieġa rridu innaqsu it-taxxi taxxi li li huma pisem għax-xogħol. Din hija sitwazzjoni pereżempju li għandna fl-Ungerija, is-solidarjetà hija xi ħaġa wkoll li għandhom tkun iktar mifruxa u rridu naraw li mhux qed nimponu restrizzjonijiet fuq il-popolazzjonijiet tagħna. Rridu nduru lejn il-banek u lejn l-industrija li rridu jkunu qed jaħdmu jitfit magħna fuq dan u nittama li jkun hemm l-appoġġ ta' kulħadd fuq dan. Grazzi ħafna kelli li jmissem Sur komissarju jena nishti emna appoġġa l-kollega meti għaj nishti nirringrazzjam il-rapporter il-konsiderazzjoni tal-budget hija xi ħaġa bażika u meħtieġa għall-maniġjar tal-kriżi. Imma rridu nieħdu konsiderazzjoni illi m'għandniex riċetta tajba għal kull stat membru Ewropew. Eh, per eżempju, jekk xi ħadd għandu problema tal-qalb, jista' jkun illi anzi jirċievi mediċina differenti minn dak illi għandu problema ta' saħħa oħra. Irridu naraw illi jkun hemm il-miżuri tajba imma naħseb il l-miżuri li ġew proposti mill-Fond Monetarju Internazzjonali mumiex, ma, ma kienux effettivi, rridu naħseb inħarsu iktar lejn l-istati membri illi eh, mhux neċessarjament jaċċettaw dak illi għagġej minnaħa tal-Fond Monetarju Internazzjonali b'mod partikolari l-Ungerija. Iva, grazzi, sa' Sinjura Zube, grazzi eh, tassew, Iva, mem lebda dubju eh, dwar il-fat li għanna bżon neħdu azzjoni dwar dis-situazzjoni ta' austerità, nitkellmu dwar politika ta' tkabbir. Qed nitkellmu li rridu nieħdu azzjoni biex niprovaw nattu u nirkupraw minn ċertu dizastri ekonomiċi bħal dawk li għaddew fost oħrajn minnhom fost oħrajn pajjiżi. Iżda naħseb irridu morru l-lin minn dan. E, rridu naraw li sistemi ta' sigurtà soċjali ma jkunux medda mod partikolari, per eżempju, fi żmien meta wieħed jiġi biex jirtira l dan it iwassal għal iktar faqar il-liberalizzazzjoni fis-swieq privati waslu għal inqasu inqas servizzi pubbliċi qed niċħdu dawn is-servizzi pubbliċi lin-nies din is-sigurtà soċjali lin-nies ħafna drabi dawk li għandhom il-poter jispiċċaw jeddu dawn is-sigurtajiet. Issa Missur Paxka, Iva, grazzi tal-li tajtni il-kelma naħseb hemm din ir-riżoluzzjoni għal finanzi pubbliċi għal u MM għal 2011-2012 hemm titkellem dwar din is-sitwazzjoni fuq iż-żona monetarja Ewropea. Naħseb importanti li nħarsu fl-analiżi tagħna lejn il-miżuri u mod partikolari irridu naraw li jkun hemm iktar austerità fl-infiq Mod partikolari fejn aħna maħniex qed inkunu produttivi, irridu naqsu l-ispejjeż fil-amministrazzjoni pubblika u nimmodernizzaw is-sistemi ta' pensjoni biex naraw illi jilħqu s-sostenibilità finanzjarja tagħhom. Fuq in-naħa l-oħra huwa meħtieġ illi nadottaw miżuri biex ikun hemm dħul mit-taxxa u dan fil-waqt li nappoġġjaw ix-xogħol l-industrija l-ħolqien tam industrija ġdida u inneħħu regolamenti illi mumiex mu qed wasluna imkien. Irridu namlu dan għaliex iċ-ċittadini tagħna taħallsu prezz għoli għall-indeċiżjoni tal- tal-politiċi u reformi illi għadhom ma teħdux. Grazzi u wissam is-soro li rennem il-viċi kummissarju. Il-kelma lilek. Grazzi, grazzi Signora President, onorevoli membri, għal darbohra nishtiq nuri ringrazzjament tijaj għal dan id-dibattitu siwi ta', ta sustanza li jirrifletti natura serja tal-soġġett li qed niddiskutu għaliex il-livellu li ta' eh, dejn pubbliku naħseb hija xi ħaġa li jekk mhijiex l-element hemm ewlien hija waħda mill-indikaturi ewlenin ta' din is-sitwazzjoni u bħala kumment għal-rapport nixxenejt li l-finanzi pubbliċi fl-Unjoni Ewropea huma qed jitjibu bil-mot il-mot u dan qed naraw ukoll fil-fatt li hemm iktar fiduċja min-naħa ta' taswieq u anke l-investiment qed jiżdieta anke f'termini anke meta wieħed jitkellem dwar politiċi finanzjari il-Kummissjoni fil-fatt għandha approċ differenzjat meta nitkellmu dwar il-konsiderazzjoni fiskali għaliex l-sfidi huma differenti ivarjaw minn stat membru għal ieħor. Anke meta wieħed jagħmel evalwazzjoni tal-isforz li jrid idur li jrid isir f'dan is-settur fiskali. Meta nitkellmu dwar multiplikaturi fiskali kif kif fakru xi delegazzjonijiet xi xi delegati u illi referew ruħom għall-istudju li sar reċentement minn naħat tal-Fond Monetarju Internazzjonali l-ewwel wieħed eh, f'Ottubru mbagħad kien hemm eh, dan ġie ġurnat f'Diċembru minn naħat tas-sur Branchard illi huwa ekonomista li rrid ngħid dwar dan il-punt u ħonżhom fil-qasir. L-ewwel taħna naqblu mal-FMI illi l-multiplikaturi jridu jkunu ikbar mod partikolari meta meta l-familji għandhom ċertu restrizzjonijiet, ġifieri tkun hemm iktar akkomodazzjoni. Xi ħaġa oħra li naqblu magħhom hija li dawn il-multiplikaturi fiskali ivarjaw minn stat membru għal ieħor anke matul iż-żmien u skont ukoll il-kuntest ekonomiku U eh, minn din eh, il-perspettiva, minn din il-pozizjoni nixtieq eh, mod partikolari nifoka fuq kussjonijiet fejn il-Fond Monetarju Internazzjonali u l-pożizzjoni tagħna donnom joqorbu u forsi dan ma tantx dera li xintlifna fil-diskussjoni fil diskussjoni meta konna qed nagħmlu dibattitu bejn ekonomiċi u dawk li jfasslu l-politika. L-ewwel waħda hija illi l-multiplikaturi jitkellmu fuq it-kabir daqskemm jitkellmu fuq l-istimolu fiskali. Kemm ir-rapport tal-FMI illi ħam, illi kellu forsi riżultati differenti ma' kolla xka' kampjuni differenti, juri situazzjoni fl-2013, situazzjoni fejn ħafna mill-istati membri qed japplikaw din dal-istimolu fiskali dawn il-miżuri hemm żgur li ħajkollhom iktar sej, iktar kontribut xjatu eh, biex ikomplu isaħħu situazzjoni permezz ta' miżuri temporani, mentri bżur iktar permanenti ħaj ħajtaffew xi ftit. Issa dwar mm, l-impatt mm, ta', ta din il-konsolidazzjoni fiskali aħna mhux qed ngħidu illi jekk mm, jekk nagħmlu jekk naħdmu bil-kontra mux ħanaslu għal mux um, um, ħanaslu għal riżultati meħtieġa. Naħseb illi irridu um, naraw illi eh, ċertu affarijiet, ċertu miżuri rridu rridu jittieħdu żgur illi ħajtun iktar vantaġġi ħajkollhom iktar frott milli kieku konna nqasem stretti Eri, kena bżon fil-fat xikultant li immorru eh, nieħdu direzzjoni apposta li konna qed nimxu minna. Ħaniħu l-eżempju ehm, ehm, tal- tal-Italja f'Settembru ehm, għal sa Deċembru tal-sena li għaddiet per eżempju setat naqset il-miri fiskali tagħha imma dan ta' jwassal għal iktar u iktar zieda fil-rati ta' interess. Ġifir naħseb illi eh, jiddependi ħafna mill-kuntest li fih qed nitkellmu anki fi żmien li qed nirreferu għalih. Wieħed ma jistax ikollu regola eh, ġenerali għal kull ċirkostanza meta qed nitkellmu dwar politika fiskali u kif din nagħmluha L-aħħar punt tiegħi għandna evidenza xjentifika bażata fuq eh, riċerka akademika li tajt li l-djun pubbliċi salaħqu eh, jilħqu eh, limiti ta' rekord jekk jilħu ċertu livell. F'ċertu stat membri id-djun huma all in wis u li li nħallu id-djun f'dawk il-livelli ser ixekkel it-kabbir. Rridu nfakru illi id-dejn pubbliku fl-Unjoni Ewropea tela minn 60% tal-prodott gross domestiku qabel il-kriżi ħames snin ilu u li issa wasal għal 90% dis-sena u s-sena d-dieħla. U bħalma qatt nafu tajjeb li jekk il-dejn pubbliku jitla aktar minn design fil-mija sa 100 fil-mija ikollhom impatt negattiv fuq id-dinamizmu ekonomiku u jfassa iwassal għal eh, xkiel fit kabbir. U għalhekk jekk ikun hemm konsultazzjoni fiskali stabilita dan ikun ta' bżonn għall-Ewropa kollha. Issa nixtieq nikkonkludi billi ngħid li kien hemm ħafna diskussjoni jekk għandux ikun hemm eh, miri nominali jew inkella niffokawx fuq il-sforzi strutturali. Fil-bidu tal-konklużjoni tiegħi jiena semmejt illi eh, ser napplikaw approċ jiddependi fuq il-pajjiż għal konsolidazzjoni fiskali u il-konsolidazzjoni għal kull pajjiż hija speċifikata skont termini strutturali. Jiġifieri niffokaw fuq eh, l-anijiet budgetarji biex innaqsu id-dejn kif ukoll ikun hemm sostenibilità għal finanzi pubbliċi. Anke fuq term fuq termini fuq żmien medju. Waħda mill-miżuri tal-budget hija li jekk il-tkabbir jibqa sejjer għallar, ikun sejjer għallar, mela mbagħad dak il-pajjiż ikollu biżejjed żmien biex ipatti għal dak id-dejn sakemm ikun eh, qabel għal eh, struttura fil-termini strutturali fil-konsultazzjoni fiskali pal eh, Portugal, Italja u l-Greċja. Palma għat ma nistawx ninsew illi l-livell ta' dejn pubbliku u għali ħafna u għalek irridu naħdmu b'konsistenza biex ikunem konsolidazzjoni tal-finanz pubbliċi. Anke għaskapitu ta' sostenibilta li ta' sostenibilta tkabbir u xalijiet fl-Europa. Grazzi. Grazzi ħafna, Kummissarju issa eh, naddu għal rapporter Alfredo Pallone. Grazzi, President. Qabel xejn nirringrazzja lill kollegi kollha, dawk il-kollegi kollha li tkellmu matul eh, ix-xogħol li għamilna, ix-shadows u anke dawk li tkellmu llum għaliex it-tema huwa tassew interessanti. Ċertament eh, jiena nista' ngħid illi smajt numru ta' kollegi li tkellmu b'mod interessanti ħafna dwar numru ta' mendementi proposti li ġew aċċettati wkoll permezz ta' kompromess. Iżda l-Komissarju Ren għandu raġun. Ma nistawx issa ma noqdux attenti għaliex għadna ma ħriġniex mill-kriżi, anzi. Id-dibattitu għadu miftuħ u kien hemm xi kritika għaliex użajna l-kelma kelma ta' li nużaw medicina għal-mart. Għalli xikultant nafu li għu l-medicina hija ħafna għar mill-mart, għax nkun għedin nittrattaw b'mod superficiali ċertu problemi. Naqbel mal-Komissarju Rejn, u dan huwa miktub ukoll eh, fir-rapport, il-kwistjoni tal-konsolidazzjoni fiskali għadha miftuħa u Issa kif tana sej seħ, dana eh, għatta rridu n-diskutuħ. Ħadd mandu l-kura essenzjali tal-marda u allura irridu nitkellmu kemm fih dan l-istituzzjonijiet u anki fil-qasam akademiku li konna taħlita bejn taxxa u l-ispiża pubblika. U fuq dan xtaqt ngħid u naqbel ukoll mal-Kummissarju dwar dan illi m'għandniex riċetta waħda l kulħadd U allura differenzi kbar li hemm fost l-Istati membri wasluna biex naraw illi irridu mbagħad nanalizzaw is-speċifiċitajiet ta' Spanja, Greċja, l-Italja, eh, il-pajjiżi tan-nofsinhar ġifieri. Għandna sitwazzjoni totalment differenti. U għalhekk, Kummissarju, irridu tassew nifukaw il-diskussjoni tagħna biex noħorġu mis-sitwazzjoni u l-problema li hija li rridu b'xi mod insibu soluzzjoni biex bekk ikonna konsolidazzjoni u tkabbir fl-istess waqt irid ikonna eh, nitkellmu dwar it-tkabbir permezz tal-konsolidazzjoni fiskali. Iżda jekk le, se r riskju illi eh, ikonna il-dibattitu bis fuq it-taxxa Umbat nitlu f'ċirku vizzjuż eh, bejn il-problema tal ispiża pubblika u l-problema ta' reċessjoni U allura, dwar dan is-suġġett jiena nħoss li qatt irridu nirriflettu aktar e, li lin mill-ideoloġiji tagħna u nqisu qabel xejn kif qal eh, il-kollega impoġġu dejjem fuq qudiem l-interess taċ-ċittadini tagħna grazzi. Παλώνε κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συζήτηση ολοκληρώθηκε, η psifoforija για την έκθεση tu kiru. Grazzi ħafna, Sor Pallone issa nikkonudu dan il-dibattitu u l-votazzjoni sa seħ għada f'nofsinhar. Mela ngħaddu issa għal punt li jmiss fuq l-aġenda tagħna, jiġifieri ser nitkellmu fuq mistoqsija orali indirizzata lill kommissjoni fuq il-modernizzazzjoni tal-għajnuna mill-Istat. Nixtieq nibda billi ngħaddi il-mikrofonu lill persuna li faslet din il-mistoqsija. Mr. Sanchez Presodo. Grazzi.